magħhom kuljum. Kien hemm eluf ta' ċittadini iżda wara jom kienu jinsaqbu miljuni ta' ċittadini oħra. Grazzi tassew, għandna riżoluzzjonijiet li ġew infasla minn ħames gruppi u bekk intemmu dan id-dibattitu u ser nivvutaw għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss l-aħħar punt tal-lejla huma d diskorsi ta' minuta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 mkeċċija minn darhom, minn pajjiżhom u din jiġu mġela jiġġidu l-identità ta' Hungariza u wkoll inaċċettabbli li fit Transilvania r-Rumanija fil-belt ta' Tugumurex dak li kienet l-Università Ungariża aħna ma nistawx kolna professuri Ungariżi. Għanerdu nżommu id-drittijiet tal-għanta minorita u d-drittijiet kollettivi kol ta' da drittijiet ta' bnidem. Ek kifem fil istqarja tal-Valulja fan 1918. Grazie Sina Smokova. Grazie tassew. President, aħna etna raw rabja u diżappunt kbir meta nitkellmu dwar il-qawwiet illi suppost qegħdin hemmhekk biex jaċċertaw illi jkun hemm sikurtà. Aħna errajna każijiet ta' ministri inkompetenti. Il-Ministru tad-Difiża wkoll kien involut hawnhekk. U l-Prim Ministru intervjena. Rajna dan skandlu fejn l-OEC eh, kondanna eh, kondanna fissem il-libertajiet tal-medja nittamil hemm sarriċ għonek dan il-rigward. Għalix demokrazija din it-tip ta' ċertezza hija impossibbli li naċċettawha u fejn hemm mistoqsija fuq jekk fil-fatt il-telefons personali tan-nies qed jiġu immonitorjati minn ħaddieħor. Grazzi. Nixtieq nitkellem dwar relazzjonijiet bil-Unjoni Ewropea u t-Turkija, speċjalment minn mindu illi aħna ser nintħattu fuq dan il-sobija ta' dan il pajis naħseb illi dawn għamlu progress kbir bil-qabda u għajna naħseb illi għandhom bżonn ikomplu jaqtfu minkejja l-fatt li fadlilhom xaqtfu, naħseb illi li l ħar il-ġusta ta' rizultat u wieħed li rendi l-frott. Però hemm ċertu ntoppi li l-Unjoni Ewropea nifissa qiegħda tpoġġi fit-triq tal-Turkija. Pereżempju l-viżi tal-fornituri ta' servizzi tat-Turkija ewa dan it-tip ta' xkil u jista' jkunu kol deterrenti jekk il-viża ma jnatax. ċertu viżi eh, ċertu pajjiżi imponu kwotas fuq il-trakkijiet torok li huwa immur kontra il-kodiċi ta' Ankara. Jiena naħseb illi l-Unjoni trid ukoll tagħmel kull sforz meta nisu li Turkija qegħdin jagħmlu isforzi wkoll min-naħa tagħha. Grazzi Sur Buxaj. Is-Sinjura Matjas. Grazzi Ċer. Wasanna fi stadju fejn aħna nitkellmu dwar linja politika ta' kriżi fejn ah, tant qed jiġu fetwati pajjiżi u riformi ta' struttura li f'dan l-isfond għandna ma nistgħux nagħlqu għajnejna l-impatt soċjali dan kollu ikollu fuq kwestjoni soċjali mhux biss fuq pajjiżi li qegħdin jgħaddu minn dawn problemi f'pajjiżi tal Mediterran, tan nofsinhar Mediterran pereżempju, jew inkella il-pajjiżi pig Aħna fil-Portugal kena l-ikbar strajk ġenerali li qatt kellna li affettwa l settur pubbliku ġenerali. U eh, jekk inħarsu wkoll lejn dak li huwa dej eh, eh, strajkiet għaddejn fir-Renju Uniti lu imma jkun hemm strajk bħal dan xi 30 sena bħal mamlu minux il-Portugal. Nittamaw li nhar il-ġimma meta jkun hemm l-istess dimostrazzjoni fi Brussel li dan għal darboħra ser juri biċċar il-problemi huma lkoll l-istess li aħna għandna u għalhekk aħna rridu nkunu maqogħdin fil-azzjonijiet tagħna. Grazzi, Sur Matis, is-Sur Paxka. Grazzi. Eżis kollegi. Pala riżultat tal-deċiżjoni min-naħa tal-gvern, numru ta' professjonisti medikali kellhom jagħmlu xogħol eh, sforzat eh, l-komunitarju eh, isna qegħdin fi żmien Stalin. U ew mamġela illi jaħdmu kontra l-liġijiet tal-xogħol u m'għandhom ebda dritt għal biex jistriħu jew xejn. Din hija eżempji ta' persuni avventurużi um, il-politiċi illi għadin jizvugaw fil-membri naċenti tal-pubbliku. Dan huwa abbuż tal-poter tal-gvern, dan huwa l-ewwel mill-ħafna ħieli diġà qegħdin jintbatu issa dan madux madix mur-demokrazija dinja dittatorjat. Is-sinjor Baċisku. Grazzi tassew President, nixtieq nitkellem għal darbohra dwar il-mobilità ta' ħaddiema Rumeni u Bulgarija li xanna kena dibattitu illum fil-prezenza tal-Ministru tax-xogħol Rumeni jiena ikkondannajt il-fatt illi l-Olanda u ir-Renju Unit iddeċidew illi tawlu dawn il eh, restrizzjonijiet għaliex qed isir missjoni impossibbli għalina għaliex eh, kull ma jmur qed ikun hemm kriterja li qed issir iktar jibsa li qed tiġi imposta biex wieħed ikseb eh, permess tax-xogħol. Il-Rumeni u l-Bulgari ma domx qegħdin jisottomettu applikazzjonijiet għax waqqataw qalbhom u din huwa ksur tal-liġi. Waqt li pajjiżi oħrajn, pereżempju l-Iżlanda, neħew ir-restrizzjonijiet tagħhom u mbagħad ċertu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ħallewhom hemmhekk. Issa jagħmel l-Unjoni Ewropea f'dawn il-jiem li ġejjin huma kruċjali fl-ħamel l-aħħar żona euro. Grazzi, Sinjora Tabojde. Grazie President. Fl-Ewropa taħt il-liġi Rumana tgħid illi din il-liġi ma tistax tkun retroattiva, iżda aħna rajna ksur ta' dan il-prinċipju. Pereżempju. is-sena li għaddiet liġi fuq il-pensjonijiet. Liġi emendata u 300.000 ruħ ġew effettwati. U issa l gvern qed iħejji ruħu biex jirġa' jdaħħal liġi retroattiv oħra. li ser jitkellem dwar dispożizzjonijiet ġodda ġejjin mill-Konstituzzjoni Ungeriża. U l-eks gvern soċjalist ser jkollu ikun jinżamm responsabbli. Eh, u dan huwa proċess retroattiv u kummissjoni u l-pija tal-istituzzjonijiet ma jistawx jinjaraw għad il-biċċa ta' xorri rridu nagħmlu xi ħaġa. Istur Gallagher. Nixtieq kom tal-li tajtu ċans li tkellem fuq dan kwistjoni importanti. Issa biex tkellmu dwar il-kroll tal-euro, il-rigward l-effetti li għandu fuq il-ċittadini huma kifra. Ħafna ċittadini eh, fil-pajis tiegħi huma mħasbin dwar il-xogħol li bes tagħhom u l flajs li fadlu das l-aħħar snin. Aħna bżonn fiduċja fis-suq u mod iktar importanti fiduċja min-naħa tal-ċittadini. Il-mexxija tal-Unjoni trid terġa' tibna meġdid dan il-fiduċja mod relattiv biex kun hemm firewall li jħares l-ewro. Il-kriżi ħafna kbar minn kull pajjiż jew l-Unjoni hekk kif ġie misħu illum mill-Riserva Federali li sibi u banek oħrajn. Jina nilqa deċiżjoni li ħadu l-bira minnaħa ta' Ministri Finanzja biex japprovaw 2.5 miljon euro għall-Irlanda. Grazzi. Kollegi Majo. Grazzi sul Gallagher u issa sul Majer. Għal-minuta. Grazzi sul President. L-aħħar elezzjonijiet ġenerali fil-Marokk ħarġu bir-riżultat ta' astensjoni ta' iktar minn 67% eh, għal-menu dawkum mal-figuri għam xħattu ħed titkellem li figura jgħola. Din mhix hija kwistjoni wkoll ta' nuqqas ta' proċess demokratiku li għaddej minnu bħalissa l-Marok, nispera li dawn il-figuri jiprovokaw eh, reazzjoni f'dak li għandu xjaqsam l viċinat froxin ta' frar ta' dis-sena ħarġu nis fit-toro biex jitkellmu kontra r-reġim u nispera li fl-aħħar ikun hemm riżultati nittama u nemmen li l-Unjoni Ewropea <coughs> ħatiħu azzjoni issa u mhux tidher bħala kollha kollaboratur. Allura nitlob lill-Kummissjoni biex tagħti iktar attenzjoni fuq l-azzjonijiet fil-azzjonijiet tagħna mal marok Grazzi ħafna. L-Onorevol Nikolasku. il-lejl tajba jina xtaqt nieħu l-kelma biex nagħti merħba li riżoluzzjoni ta' 30 sessjoni tal laqgħa tal-Baltiku li saret fl-Estonja xi ġranet ilu. Il-Parlament Ewropew kuntent bir riżoluzzjoni u jemmen li u jittama li l-pajjiżi tal-Lvant jappoġġjawha. Fis-CAP il-ġdid ħajkun hemm l-inqas possibilità ta' pagamenti il-pajjiżi l-istati Balkani qed jitolbu u aħna naqblu magħhom li jkun hemm sistema eh, ġusta e, ta' pagamenti illi tirrifletti l-kundizzjoni tal-bdiewa kollha fl-Unjoni Ewropea u hemm bżonn li nevitaw diskrepanzi bejn il-livelli l-iktar olja dawk l-iktar baxidu naħsbu fuq l-2014 u 15 grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. Wara s-sur Nikolescu, il-Sinjura Plump mijiex fil-kamra, mela allura s-Sinjura Plendergast. Nar il li għaddit kienet il-ġurnata internazzjonali kontra violenza tul nisa u fl-Irlanda għandha lan illi eh, għandna eh, qed niċċelebraw biex ikun hemm eh, biex nżid intejbu il-sigurta tan-nisa kull sena jkoll nisa jisfaw skjavi u msakrin ġodarhom minn irġiel tagħhom li msieħba tagħhom eċetera. Ħafna nisa l-Irlanda jiffaċċjaw perjodi ta' violenza imma dan u dan kollu jkollu impatt fuq it-tfal. Is-sena l-oħra biss kien hemm ma' 16,000 każ mikxuf ta' violenza kontra t-tfal. Inħossi li mal-riċessjoni tkompli tikber u tinħass ħajkun hemm għar, ħajkun hemm kwistjoni każijiet għar. In-nisa ma jkollhom imkien fejn jmorru meta jkollhom każijiet ta' violenza. Nixtieq jiena li eh, aħna nimmiraw u nifokaw fuq eh, gruppi eh, gruppi li huma vulnerabbli. Grazzi, il-mikrofonu maqtuħ. Grazzi, Sinjura Prendergast. Issa Sinjura Fizrej. Grazzi ħafna, President wara il-strajk tal-24 ta' novembru, tal-24 ta' novembru li għadda fil-Portugal, trade union zoħra u union soċjali, il-taqaw barra fil-Lisbona u protestaw kontra l-budget tal-2012 li bħalissa sardej mid-dibattitu parlamentari. Kien hemm ukoll Astensjoni mill partit Soċjalista hemm attakki ġenerali fuq id-drittijiet tal-ħaddiema, speċjalment tnaqqis fil-vaganzi, tnaqqis fil-benefiċċji u żieda e, tal-ġimgħa ta' ħidma b'satej u nofs fil-ġimgħa. Qed jonqsu servizzi u tnaqqis ukoll fuq id-drittijiet ta' difiża u drittijiet tal-bniedem. Għandna nitħabtu, niġġieldu kontra dan il-prattiċi u nippruvaw impoġġu l-Portugal fit-triq it-tajba u nassiguraw li l-ġustizzja soċjali u sovranità nazzjonali tkun protetta fil-Portugal. Il-ġimgħa il-ħassiku se jkun hemm azzjoni anke f'bejt naxu u 17 ta' Diċembru. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Figueredo. U issa imiss il sinjor l-Onorevoli Sirere. Grazzi ħafna President, inti konxu ħafna tal-kwistjonijiet li eh, qed fuq il-dipendenza fuq l-enerġija 83% per eżempju fuq fuq il-niddependu fuq eh, parti mill-enerġija, għandna wkoll fuq dipendenza fuq il-faham u l-gass jekk aħna noqogħdu jekk inserħu biss fuq il-mod kif aħna nimportaw l-enerġija aħna għandna bżonn noqogħdu attenti jkollna ċerta protezzjoni anke man ċerti minieri li se jingħalqu u anka nirjassinjaw il-ħaddiema li jiġu affettwati. Is-settur tal-enerġija huwa għodda importanti ħafna, speċjalment fil-kriżi li nisabu għadin bħalissa. Xi ħadd irid iħallas jekk mhux issa aktar tard. Grazzi ħafna. Grazzi kollega. U bissa jmiss is-Sinjura Tika. Grazzi, ir-Rumanija hija stat indipendenti waħdu uniku u mhux diviż. Jiena kunten, jiena eh, kburija li, li jiena parti ċittadina ta' dan il l akbar ta' dan il-pajjiż. Il-biraħ kellna konferenza fuq it-Trans European Networks u tkellimna fuq il-faċilitajiet ta' dawn il-networks l-infrastruttura kif edha bħalissa naħseb stati membri ġodda għandhom ikollhom areas metropolitani kemm jista' jkun għandu jkollhom ċentri industrijali fit u netwerk ta' TNT u cluster jkollhom u il klaster industrijali tagħna għandhom ikunu eh, għandhom ikunu fl-attenzjoni tagħna li għaliex dawn jaqdu x xmara Danubju u għandna il-konfini ma' Repubblika ta' Moldovja u l-Ukrajna allura dar-retikolat jista' jiġi inkluż ukoll mal-pajjiżi viċini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sinjura Tiko. Il-kellim li jmiss. Sur President, Sur President il-Primistru Cameron wera eh, eh, li ma tantx kien impressjonat mill-strajk li kien hemm fir-Renju Unit illum. Kellna kważi żewġ miljuni eh, fuq strajk fin-naħa ta' fuq tar-Renju Unit u, dan il-protesti kienu kontra l-miżuri ta' austerità tal-Gvern Ingliż U l-messaġġ minn dawn li strajkjaw kien ċar ħafna. Aħna wasanna fi żmien biżejjed qed jgħidu aħna ma rridux naqis fil-pensjonijiet, ma rridux iktar attakki fuq is-salarji, ma rridux żieda fit-taxxi u ma rridux iżjed cutbacks fis-servizzi soċjali u pubbliċi illum il-klassijiet tal-ħaddiema irrid hemm bżonn li umu u rridu nibdew moviment ġdid illi illi e, dikjaraw ġurnata li fija aħna nibdew nixprunaw is-settur pubbliku. Grazzi ħafna. Kollegi Murphy, es folk ta' kollegi Mesaros. Grazzi, Sur Murphy, l-Onorevoli Mesaros. <coughs> Grazzi fl-2004 10 stati membri issieħbu fl-Unjoni Ewropea u ma kienu qegħdin jittamaw illi jgħixu f'Ewropa bla frontieri. U għalhekk mhuwiex aċċettabbli illi illum fi stat membru wieħed tal-Unjoni Ewropea iċ-ċittadini mhux qed jitħallew jidħlu u mhux qed jingħataw id-drittijiet tagħhom għaliex huma għażlu li jkollhom ċittadinanza partikolari u hekk qed jiġri fi Slovakkja. Hemm regoli internazzjonali li jevitaw din il-ħaġa u regoli internazzjonali u regoli tal-Unjoni Ewropea qed jiġu njorati fi Slovakkja. Jekk wieħed tingħatalu opportunità illi jażel ċittadinanza għandu kull dritt jażel ċittadinanza din mhix xi ħaġa sew u ma rridux illi issir parti minn xi logħba għal poter. Grazzi, Onorevoli Mezzaros. Issa l-Onorevoli Alves. Grazzi tassew. Il-kriżi illi l-Unjoni Ewropea għaddejja minna qed tolqot lill istati membri kollha u għandha dimensjoni tassew kbira. Aħna nemnu li huma swieq finanzjarji il-kawża ta' din il-kriżi u nqas ta' kapaċità tagħhom illi jiżguraw il-fondi għall-SMEs. Dan qed iżid il-qatt madwar l-Unjoni Ewropea. Hawnhekk irridu nieħdu azzjoni. Neħtieġu disċiplina budgetarja, ovvjament, iridu ristrutturar, iridu gvernanza ekonomika akbar, dan huwa minnu iżda dawn il-kondizzjonijiet huma meħtieġa imma mhumiex biżejjed fuq medda qasira ta' żmien biex niġġieldu din ix-xejra, dawn ix-xejriet fl-Unjoni Ewropea irridu illi jkun hemm aktar tħeġġiġ għal postijiet tax-xogħol, aktar stimulazzjoni, inkella mhux ser inkunu nistgħu niggarantixxu id-dejn sovran u l-fondi u l-kreditu għan negozji tagħna biex niżguraw il-prosperità tal-Unjoni Ewropea għalhekk aktar minn qatt qabel irridu intervent b'saħħtu. Intervent min-naħa tal-ECB u mhux permezz ta' riforma ta' trattati. Grazzi Onorevoli Alves, l-Onorevoli Bara. L-Onorevoli Bauer, grazzi il-kwistjoni tal- ċittadinanza permess tal-prinċipju ta' sussidjarjetà taqa' taħt il-kompetu tal-istati membri u għalhekk il-gvern ta' Slovakkja iddeċida illi permess ta' din id-deċiżjoni huwa ser ikun qed jagħkes id-drittijiet tal-Slovakki din tal-Ungeriżi li qed jgħixu fis Slovakkja dawn qed jitilfu drittijiet tagħhom, qed jitilfu iċ-ċittadinanza tagħhom, qed jitilfu dokumenti tal-identità tagħhom, il-liċenzja tas-sewqan pereżempju. U għalhekk mingħajr drittijiet huma jinsabu mingħajr drittijiet u mingħajr identità ġewwa pajjiżhom stess. Għaldaqstant bħala riżultat il-mobilità tagħhom hija waħda ristretta u għalhekk irridu naraw salima punt miżuri assurdi bħal dawn qegħdin ixekklu l libertà tal-individwu. Grazzi l-Onorevoli Xabb. Grazzi sew President. Permezz tal-liġi ġdida tas-saħħa l-Gvern tar Rumanija għandu lan illi jipprivatizza l-isptarijiet u s-sistemi kollha tas-saħħa is-sistema kollha kemm hi tas-saħħa. Din hija pina kapitali għal bosta persuni. Is-sistema tas-saħħa għandha lan illi issalva il-ħajjiet u mhux tiġġenera l profitt 46% tal-popolazzjoni rumena tgħix fil-ambjent rurali, imma dawn għandhom biss 9% tat-tobba il-popolazzjoni fiż-żona rurali m'għandix aċċess għal servizzi speċjalizzati ta' saħħa u fl-aħħar snin rajna illi ħafna sptarijiet inalqu. Il-gvern rumen qed jipprojbixxi aċċess għall kura tas saħħa għal miljuni ta' persuni ir-Rumeni huma foqra u sptarijiet privati ifisser illi 15 il miljun persuna mhux sejra tkun tista' tiflaħ tħallas għall kura tas saħħa. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Luhen. Grazzi President, eżis kollegi, jiena dan l-aħħar bdejt kampanja ta' tarif dwar l-assorbiment tal-fondi Ewropej għall awtoritajiet lokali u reġjonali u għall-ambjent tan negozju fl-Ewropa. Jidher illi ħafna huma konxi minn din l-opportunità illi wieħed jista' jiżviluppa proġetti permezz ta' fondi illi ma jiġux ritornati, iżda mhux il-persuni kollha huma konxi minn dawn il-passi speċifiċi li huma meħtieġa. Spiss hemm nuqqas ta' kofinanzjament għalhekk bħalissa ir-riżorsi illi huma allokati mill-Unjoni Ewropea jistgħu jkunu utli iżda. L-iktar raġunijiet frekwenti għall assorbiment rata ta' assorbiment baxxa hija minħabba l proċeduri burokratiċi nibdew mill-Kummissjoni sal-benefiċċju aħħari u għalhekk jiena qed nitlob biex il-Kummissjoni Ewropea tfassal regoli aktar faċli, regoli aktar sempliċi flimkien mal-Parlament Ewropew biex l-iżvilupp permess ta' dan il-fondi ikun wieħed aktar faċli. Grazzi Onorevoli Luhan. L-Onorevoli Gall. <coughs> Grazzi, jena nixti nġbet l-attenzjoni ta'kom għal fenomenu partikolari illi diġa semmew bosta mill-kollegi tiegħi. sitwazzjoni assurda. Il-Parlament u l-Kummissjoni irridu ikunu marfa dwar din is-sitwazzjoni. Ċittadin Slovak Oliver Boldogi tilef iċ-ċittadinanza tiegħu għaliex huwa għandu ċittadinanza ta' stat membru ieħor, l-Ungerija. Jiġifieri, fi ftit kliem fajnej l awtoritajiet slovakki kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea illi għandu ċittadinanza oħra din ċittadinanza hija waħda superflua. U għalhekk l-individwi li qed jgħixu fi Slovakkja għaliex eh, huma jista' jkollhom id-drittijiet tagħhom eh, milquta hemmhekk u dan huwa ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea u wkoll ksur tal-Kostituzzjoni Slovakka illi tgħid illi jekk xi ħadd jixtieq jista' jikseb din iċ-ċittadinanza Slovakka. U dan huwa mod ta' diskriminazzjoni kontra l-minoranza Ungeriża fi Slovakkja. Grazzi l-kelim li jmiss onorevoli Galpels. Grazzi President, jiena naħseb li l-Aġenzija ta' Klassifikar tal kredit u l-Credit Rating Agencies m'għandhomx kontenut u hawn nuqqas ta' arfin huma mhumiex ibbażati fuq ix-xjenza fl-evalwazzjonijiet illi huma jipproduċu. Huma jiddependu ħafna mill-burdata tas-swieq. u ma jibatux sinjali ċari, sinjali eżatti, iżda jistaw jikkawżaw il-danni ta' biljuni ta' euro. Aħna M'għandniex aġenziji ta' klassifikar tal-kreditu. Irridu niġġieldu naqra tagħna u niddefendu l-interessi Ewropej. Hemm bosta kummissarji jekk kull pajjiż individwali sejjer jissemma b'ismu jina naħseb illi aħna irridu namlu xi ħaġa jekk dawn ser jiġu mill-quta mill-Aġenzija ta' Klassifikar tal Kreditu. Grazzi l-Onorevoli Xoker. Grazzi. Kien hemm emenda fi Slovakkja illi tgħid illi Slovakkja li għandhom ċittadinanza ta' pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea jitilfu ċittadinanza Slovakka tagħhom. Dan il-punt diġà semma iżda jien nixtieq nitkellem dwar każ partikolari ta' ċittadin ta' Slovakkja Oliver Boldogi illi ġim ċaħat miċ ċittadinanza slovakka tiegħu kontra r-rieda tiegħu. Il-gvern slovak irrid illi jagħmel diskriminazzjoni fil-konfront ta' dawn iċ-ċittadini slovakki illi għandhom ċittadinanza oħra. L-Unjoni Ewropea suppost illi tneħħi l-frontieri bejn il-pajjiżi u rridu nagħmlu l mutana biex nevitaw illi jkun hemm tensjonijiet fost l-istati membri. Irridu nsibu soluzzjonijiet għal dawn il-problemi. Irridu nsibu tarfhom fi Slovakkja u fi stati membri oħra. Grazzi, spiċajna diskorsi ta' minuta. Nishtiq nirringrazzja lil kull minn ħasem, lil kull minn semana, lil sur dalli u koll. U għalek, għalaqna dan il-punt, is-seduta hija aġġornata ser nissoktaw għada fil-ħodu l-ewwel ta' Diċembru fit-8 nofsa fil-ħodu. Il-minuti